fuq il-minuti għaw kummenti jekk le mela l-ura nistaw naprofaw il-minuti. Mela fuq l-agenda għanna dikrazzjoni tal-Konsil u Kommissjoni fuq Swift. Naddu minnu fih Assur Lopez Garrigo, rappresentant tal-Konsil. Molte grazie, signor Presidente. Grazie ħafna, Sur President. Grazie ħafna, Sur President, Signori. Signora Kommissarju, fl-24 ta' Marzu xar li għadda l-Kommissjoni Ewropea adottat rekomandazzjoni lil konsill biex ikun hemm miftuħ ta' negozjati bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti sabiex nilħu qbil flimkien mad-Dipartiment tal teżor tal-Istati Uniti biex inħarsu lejn data finanzjarja tista' tiġi trasferita biex niġġieldu kontra terrorizmu. il rakkomandazzjoni ġiet ippreżentata l rapporter Kien hemm membri tal-Parlament ukoll. Mbagħad din trasqet lill-Kunsill. Il-Kunsill eh, huwa konvint li għandna bżonn dan il-ftehim għalhekk nixtiequ nappoġġjaw ir-rakkomandazzjoni li saret mill-Kummissjoni ħalli negozjaw ftehim biex nimxu fuq din il-kwistjoni tad dejta finanzjarja u ġida kontra t terrorizmu. Palis qed tiġi studjata eh, fuq livell tal-koreper din il-proposta li tresqet mill-Kummissarju ħati tresqet fil qali mis tal-Kunsill għal darbohra hemm rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni u aħna eh, nafu ħajkun hemm votazzjoni fuq din il-ħaġa. Iġu nżommu dimajnejna il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fuq din il-ħaġa u l-att opinjonijiet illi ħajġu semmija hawnhekk illum f'din il-Kamra hawnhekk fil-Parlament Ewropew f'din id-diskussjoni. Issa f'dak li għandu xaqsam mal-Konsil, ħana naqblu mal-Parlament Ewropew illi dan il-ftehim ġejjin li ser ikollna fuq Swift trid ikun fih għatta garanziji u salvagwardji. Aħna napprezzaw is-sensitivitajiet espressi mill-Parlament Ewropew bħal pereżempju biex niżguraw li dejjem inħarsu l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali fuq drittijiet tal-bniedem mod partikolari artiklu 8. Nħarsu il-Trattat ta' Lisbona u l-Konvenzjoni Ewropea fuq drittijiet tal-bniedem. Allura ħna jidrilna li għandna naħarsu il prinċipju fundamentali meta din id-dejta dejta personali tiġi trasferita il-persuna konċernata għandu dritt li tiġi informata jekk eh, kunem hemm data fuqha, wieħed għandu dritt ukoll jirranġa d-data jekk din mhix eh, korretta u wieħed ukoll jista' jitlob biex id-data titħassar jekk mhix korretta. ġifiri dal garanziji jiena tawna diskriminazzjoni. Ċittadini ħajt jiġu trattati fuq livell daqs. Daqs iċ-ċittadini tal-Istati Uniti. Aħna nemnu illi nistgħu naslu għalftejn fuq eh, il kwistjoni x'aktar xi jkun hemm eh, medda ta' żmien ta' ħames snin ta' validazzjoni għal dan il-ftehim, aħna nifmu li meta l-awtoritajiet tal-Istati Uniti kollhom raġuni li ġalhom jemnu illi hemm data li tista' tkun eh, tajnuna għall-awtoritajiet ta' pajjiżi oħra biex kun hemm prosekuzzjoni ta' ċertu reati dik id-dejta għandha tiġi eh, permessa li tiġi użata. L-istess bħal leġiżlazzjoni li hemm palissa jekk ikun stati membri tal-Unjoni Ewropea li jeħtieġu dik id-dejta jistgħu japplikaw għal din il-ħaġa. Din hija ħaġa importanti biex niġġieldu kontra t terrorizmu. Mbagħad hemm il-kwistjoni tal- trasferiment tad data f'massa li ma tkunx fuq persuna waħda. Nkunu effiċenti f'dan l-eżerċizzju u hemm raġunijiet teknoloġiċi ġużhom qudiem għajnejna. Mla drabi jrid ikollok ċertu kwantità ta' data biex wieħed ikun jista' joħroġ konklużjonijiet, mod partikolari meta wieħed qed jieħu azzjonijiet kontra reati terroristiċi ħajkun hemm it-trasferiment tad-data, din tkun soġġetta għal limitazzjonijiet stretti u rridu niżguraw li dan isir biex tiġi miġġielda biex jiġu miġġielda reati eh, terroristiċi. Dak huwa l-iskop u għalhekk rridu nilħu dan il-ftejm. Dan huwa r-reżon detr tiegħu. Mela lura sinjura għandna din il-proposta, proposta ġejja mill-Kummissjoni hija proposta dettaljata jien li hija proposta tajba toffri garanziji fuq id-drittijiet fundamentali tal-individwi. Dan huwa wkoll ftehim li huwa intenzjonat li jkun effiċenti huwa bbażat fuq ir-reċiproċità u anke il-proporzjonalità u rrid ngħid li huwa bbażat ukoll fuq il-prinċipju tal-kontroll. Kummissjoni tkellmet fuq din il-ħaġa tkun hemm kontroll tkun hemm skrutinju mill-Parlament Ewropew. Ovvjament il-Parlament Ewropew msieħeb biss f'dawn in-negozjati f'dawn it-taħdidiet. Allura l-Parlament Ewropew qiegħed hemmhekk biex ehm, jagħmel is-supervizjoni u nitama li fl-aħħar mill-aħħar jkollna ftehim effiċenti. Issa dwar il-Parlament Ewropew il-Parlament Ewropew għandu jkun impenjat fuq dan il-ftehim. U allura aħna naqblu illi l-informazzjoni għandha tiġi trasferita meta ikun meqjus li dinja meħtieġa. u dan kollu jistemma fi stadji differenti tan negozjati. Il-Kunsill jifhem li il-Parlament Ewropew hemm bżonn li jkollu aċċess e ta' dispożizzjonijiet individwali ta' trattat individwali biex jiżgura li jiġi konsultat biex jagħti l-approvazzjoni tiegħu fuq dawn il-kwistjonijiet u għahna li ser ikun hemm ftehim interistituzzjonali mal-Parlament Ewropew fuq din il-kwistjoni. Fisem il-Konsil lest nikkonferm, bi pjaċir qed nikkonferma dan il-ftejm. Grazzi ħafna l sur Lopez Garrido. Issa il-Kummissarju Malmström, grazzi ħafna President tal-Konsil. Il-ġbir ta' data TFTP hija importanti għal ġieda kontra terrorizmu. Aħna nafu li din id-data kienet siwja biex naraw li ma jkunx hemm eh, attakki terroristiċi bħalma kien hemm fl-aeroport ta' Heathrow pereżempju. Importanti mhux biss għall-Istati Uniti din id-dejta mal-Ewropa. Dal-aħħar il ma mas-Sekretarju tal-Istat Napolitano indirizzana din il-kwistjoni għafu l-ħtieġa illi il-ftejm intermedjarju eh, meċuħ l-qoddim imma wkoll u jafu li hemm ċertu affarijiet illi ma bżonnom bżonnhom informazzjoni illi ma ċemx bżonna. Rridu allura naraw illi nżommu mad-drittijiet tal-bniedem u jkun hemm livell adattat ta' ħarsin ta' dejta għalhekk il-Kummissjoni wara l-aħħar darba li ddiskutejna din il-ħaġa minnu fih bdejna nadmu fuq mandat ġdid għal ftejm ġdid ta' TFTP. naħseb il-mandat huwa ambizjuż imma realistiku dan jibbalanċja iż-żamma ta' sigurtà kollettiva fil-qat li jindirizza drittijiet fundamentali u l-ħarsin ta' data skont ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament ta' Settembru ta' frar ta' din is-sena. Nirringrazzja l rapporter il sinjura Hennis Pleasure tal-kooperazzjoni li kellna. Aħna minħat tal-Komissjoni ħdimna maħħa u shadow rapporters fuq din il-kwistjoni li napprezza wkoll il xogħol li sar mill-Presidenza sabiex din il-kwistjoni dim il konsil Aħna provajna nindirizzaw it-ħassib li kien hemm fir-reżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew. Id-dejta tiġi proċessata biss għal skopijiet ta' terrorizmu. Talba trid tkun ibbażata fuq awtorizzazzjoni ġudizzjarja. Partijiet terzi mhux ser jiksbu il-bulk data ser ikun hemm reċiproċità, ser ikun hemm il-push basis għat trasferiment aħna u koħan diskutu il-kwistjoni tal-rimedju ġudizzjarju fuq bażi non diskriminatorja ħan iżgura li l-Parlament li l-Kommissjoni ser iżommu marra f'matur il-proċess tan-negozjati u aħna nalan li dan il-ftehim nifirmaw qabel ma jalla ġunju ħalli l-Parlament ikun jista' jivvota f'Lulju. Fuq il-kwistjoni tal-trasferment tal-bulk data, naf li din dan wata tħassib għal-Parlament Ewropew, ma naf li tifmu illi minnaj il-trasferiment f'massa mux ser ikun hemm ebda TFTP, ma dan kollu ser ikun hemm salvagwardi li jorbtu legalment illi ħajizguraw illi irti kun hemm raġuni oġġettiva li tkun preżenti biex wieħed ikollu aċċess d data Trasferiment ta' data irti kun anonimu. Trasferiment ta' data eh, f'massa huwa sensittiv u ovvjament irid ikun hemm tnaqqis fil-volum ta' trasferiment ta' data matul in-negozjati li nkunu realistiċi. X'aktarx mister jkun hemm xi tnaqqis kbir ta' dak li tiġa qed jiġi mitlub. Ir-reċiproċità hija parti mill-mandat. Dan il-mandat ser qiegħed l-obbligu legali fuq it-teżor tal-Istat biex eh, jaqsam il-lit mal-naħa tal-Unjoni Ewropea biex ikun hemm tfittxijiet ukoll TFTP fuq terroristi magħrufa fl-Unjoni Ewropea. l-Amerikani għandhom jgħinuna jekk fl-Unjoni Ewropea jkun hemm dawn it-tfittxijiet fit-TFTP u aħna l-Kummissjoni lesti li nieħdu sem diskussjoni mal-Istati Membri. Hemm perjodu ta' ħames snin ta' żamma ta' data għal data li ma tkunx maħruġa. Dan huwa l-istess perjodu li japplika fil-leġislazzjoni kontra l ħasil tal-flus imma lesta li nisma' l-femi tal-Parlament Ewropew u nieħu din il-kwissjoni lill kunsil fit-tmiem il-ġimgħa biex nalaq nixtieq ngħid li la bosta tal-mandat huwa titjib sostanzjali dan iqis it-ħassib tal-Parlament Ewropew li qajmtu fir-reżoluzzjoni dan iqis ukoll is-sejħa tar-rapporter sabiex ikun hemm approċċ fuq żewġ binarji li jista' jwassal għal TFTP tal-Unjoni Ewropea anke jekk din ħaġa niddiskutu fl-Unjoni Ewropea mhix parti minn negozjati. U dan ukoll iqis ir-relazzjonijiet bell-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti bħala sħab indas. Dinja l-mira fit-tul. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura Kommissarju. Issa ngħaddu għassur Buzuttil. Busuttil. Thank you, Mr. President. Well, the first thing that should be said, I believe, uh, from Parliament is that... Grazie ħafna, Sur President. L-ewwel ħaġa li rrid li dan il-Parlament irid ftehim, dan il ftejm ma jridx ftehim jiġi bi prezz li jiġi ovvjament il-problemi jinqalgħu fid-dettall. Dan huwa dak li diskutu llum din il-Kamra. Wara l-votazzjoni fifrar kien hemm żewġ lezzjonijiet ċari li tallimna. L-ewwel lezzjoni hi illi l-Parlament Ewropew għandu setat ġodda, setat ċari għandu leħen u jrid iħaddem dawn is-seta dan ħajamel hekk mod kostruttiv u mod responsabbli imma ħaj ta' l-setat li għandu tini, talima li ħadna illi l-ewwel ftej ma kienx tajjeb biżejjed u hemm bżonn li dan jittajjeb. Jiena nilqa il- fatt li l-Kummissjoni għal-esta li toħroġ mandat kif għamlet eżattament wara l-votazzjoni fifrar. U jiena ħerqan illi nara li dan il-mandat approvat malar kemm jista' jkun mill-Kunsil tal-Ministri kif kifat il-Parlament Ewropew jixtieq ftehim u aħna id-dettalji ta' dak li nixtiequ naraw daħalnihom fir-riżoluzzjoni li kien hemm appoġġ wiesa fuqha f'din il-Kamra mill-gruppi ewlenin f'din il-Kamra. Issa fuq il balgdejta data, Sinjor Kumsar dik hija kwistjoni għalina u inti taf illi dak li aħna rridu fuq il-bulk data jeħtieġ li nerġgħu naħsbu fuq l-affarijiet mhux biss min naħa tal-kontrapartijiet tagħna fl-Istati Uniti imma anke min naħa tagħna eżattament aħna xirridu fl-Ewropa għalina stess. Aħna rridu illi jkollna it-TFTP tagħna Ewropew u kif ħaniksbu dan. Imma b'mod ċar il-balg data hija kwistjoni u hija kwistjoni illi ma nistawx eh, nishtu għal-ġemp, hemm bżonn li din indirizzawa. Il-ġimgħa d-dieħla aħna ħanitrattaw dawn il-kwistjonijiet meta għaw mal-kontrapartijiet tagħna fil-Kongress fl-Istati Uniti fejn ser ikun emissjoni mill-Parlament Ewropew. Jidir li sur President li kelli 3 minuti allura ħankompli għal 30 sekond oħrek tippermettili. Mena allura il-ġemma diħla ser ikun missjoni tal-Parlament Ewropew li ser tmur l-Istati Uniti għan diskutu din il-kwissjoni mal kontrapartijiet tagħna fil-Kungress u anke mal-awtoritajiet tal-Istati Uniti. U għana ħerqana li namlu din il-ħagġa b'mod kostruttiv nixtiequ li morru għamek biex nuru l-awtoritajiet tal-Istati Uniti li aħna serji li jridu ftehim imma għandna tħassib u rridu li da tħassib tani jiġi Grazie. Grazie onorevole Busuttil e ancora Grazzi ħafna Sur Bozotil u niskuża ruħi tal-li waqqaftek, li zballi għamiltina, jenu naqra l-ħin. Sibni li rajdu xnuti flok tlieta. Signora Seppella, 3 minuti. Aħna rridu li jkollna ftehim malar kemm jista' jkun, imma ftehim tajjeb kemm jista' jkun ukoll il-kwalità tieħu preċedenza fuq iż-żmien il-Parlament Ewropew tiġa ma ċċettax ftehim u uh, kien hemm raġunijiet oħra formali barra dawk sostanzjali bħal pereżempju li l-Parlament ma kienx involut fil-proċedura aħna deċidejna il ma konniex sanadu rezoluzzjoni hawnhekk imma għandna nsejħu lil kunsil sabiex jistana sakemm aħna ikolna żmien ngħidu x'inhu l-opinjonijiet tagħna. Imma b'xorti ħażina daw l-affarijiet laqas qed jittieħdu bis serjet hawnhekk hawn min jgħid il-kunsil xorta jista' deċiżjoni, ma nistgħux naħdmu hekk. Naħseb il-Konsil għandu jiġi perswadut biex jirtira d deċiżjoni tiegħu sakemm aħna ikolna l-opportunità li najdu xjazmu fis-sitta ta' Mejju. U maħniex ħankunu qed inqedu li nafusna fi żvantaġġ u ħaseb l-Amerikani jkunu jistgħu jifmu din il-pożizzjoni wkoll. Kommissjoni tidher li trid tagħmel sforz biex tindirizza t bit tagħna rid nagħmilha ċara din il-ħaġa. Dan il-mandat għan negozjati għandu jippermetti biex ikun hemm bidla sostanzjali jekk ikun hemm bżonna, jekk dak ikun ir-riżultat mill-votazzjoni maġġoranza fil-Parlament Ewropew. Kif qed nara l-affarijiet jiena mhumiex ambiċjużi biżejjed, it-trasferiment ehm, tal-bulk data dil kwistjoni għad ma solvejniex, allura li hemm bżonn u li jkun hemm ftejmiet kull xar għal bejn għaxar minn nies. U li tgħaddi d-dejta ta' miljuni ta' Ewropej isek qed tagħmel wisq għal ftit. Jiena ma naħsibx allura li huwa ċar li din hija miżura li tista' tenna biex niġildu terrorizmu, għalmenu mhux daqstant kemm qed jgħidulna. Mebda soluzzjoni allura ta' kif eh, tiġi miżmuma d-dejta fl-Istati Uniti. Għanna bżonn awtorità hawnhekk fl-Ewropa illi mhux biss eh, twieġeb eh, tal-bit li jisiru mill-Istati Uniti imma tivverifika kif eh, toħroġ id-dejta tkun fejn tkun u l-informazzjoni motjali lil dawk li mhumiex stati membri għandu jiġi regolat minn regoli ċara. Għanna bżon mandat ċar, ek business ta' niksbu riżultat tajjeb illi jilħaq u jissodisfa il talbiet tagħna fuq il-ġida kontra terrorizmu. Issa għandi mistoqsija l konsil Kummissjoni. Kif intom qegħdin tippjanaw biex tiżguraw illi eh, dik biss id-dejta li tkun meħtieġa tinħareġ u ħataddu għal l-Istati Uniti. Ġifiri kif qed isiru l-affarijiet? Grazzi ħafna lis-Sinjura Sippel il-kalima li miss Is-Sinjura Hennis Plashart, grazzi ħafna jina nilqa din id-diskussjoni fejn il-Parlament qed jaġ qed jistenna fuq negozjati fid-direttivi. Il Ija sfortuna li l-Parlament ma kellux l-opportunità li jivvota fuq ir-rezoluzzjoni ma mandux iżom li l-Konsil eh, bl-adozzjoni kif ġi pjanat il femiti tal-Parlament qed noħorġu maħna nitkellmu mu ebda sigrit li l-Konsil u Kommissjoni jafu x'fija rezoluzzjoni U nista' ngħid li jiena napprezza dan l-ispirtu ta' ġdita kooperazzjoni li u il-Kummissjoni u l-Konsil biex jitlu f'dialogu ma' din il-Kamra wara d-direttiva u n-negozjati li kien hemm fuqha lan tal-ftejm u li nizguraw li kull drittijiet fuq bażi ndaqs rispettivament minn nazzjonalità ta' dik il-persuna li d-dejta taħħa qed tiġi proċessata skont il-ftejm. Allura l-mistoqsija tiegħi hija xi fisser dan kollu. X'inhu ma drittijiet speċifiċi f'dan il-każ bħal pereżempju f'dak xaqsam mal-aċċess li temenda tħassar il-kumpens u r-rimedju. Jekk joġobkom illuminawni hawnhekk fl-aħħar net nixtieq bħal kollegi tiegħi nisħaq fuq il fatti li l-prinċipji ta' proporzjonalità u ta' bżonn huma importanti importanti u ewlen nifdan il ftejn Il-fatt illi il-fatt illi wieħed jaqbad u jfittex fil-financial messaging data ma tista' sewwih bebda leġizlazzjoni jekk eh, dawn id-drittijiet ikunu ġew kompromessi. U għandi dubi kemm ħajġu regolati dawn l aspetti fid-dritti fil-qed eh, negozjata. Il-ftehim fu l-assistenza reċiproka mhux biżejjed eh, fu kemm għandha tinżamm id-data. Dan ma japplikax għal trasferment tad-data bankarja ma' pajjiżi terzi. It-TFTP hija bbażata fuq trasferiment ta' fondi. Għalhekk huwa kruċjali li n-negozjati jiffukaw fuq l-insibu soluzzjoni biex daw żewġ aspetti jsiru kompatibbli. Ovvjament, nistan biss nħeġġeġ lill kummissjoni u lill-Kunsill kif għamel is-sur eh, Buzitil biex jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet fundamentali ta' politika minnu fih jina nxtiq li jkun hemm impensih mill-Kummissjoni u l-Konsil biex jagħmlu dak kollu meħtieġ biex iddaħlu soluzzjoni Ewropea eh, sostenibbli u li tkun eh, toffri ċertezza legali. Dak li għandu xaqsam mal-ħruġ tad-dejta li ikun hemm trasferiment tal bulk data hija disproporzjonata, l-istat ta' dritt hija importanti u f'dal kuntest il-Parlament għandu qatt attent illi jevalwa l-evalwazzjoni, li jevalwa l-ftejn qed niddiskutu llum. Jiena favur li ikun hemm Unjoni Ewropea li tħares il-barra wkoll u li tkun eh, siħeb indaqs l-Istati Uniti. U nixtieq nisħaq li l-Unjoni Ewropea li għandha tistabilixxi l-prinċipji ta' kif l-Unjoni Ewropea għandha tikkopera ma l-Istati Uniti għal skopijiet eh, ta' ġlida kontra terrorizmu. Il-mira għandha tkun li l-affarijiet jimxu tajjeb u importanti li jkun hemm proċessar ta' data informazzjoni b'mod legali u dejjem għandna nimxu ma' dawn id-drittijiet u fidejn konsil kommissjoni biex dawn l-affarijiet japplikaw mela kemm jista' jkun u li jinnegozja ftehim illi jindirizzaw jissodisfa l-istennija tal-Ewropej kollha kemm huma u anke tal-Istati Uniti. Grazzi ħafna. Is-sur Albrecht tal-minu għal żewġ minuti nofs. Grazzi ħafna, President, u grazzi lill presidenza fl-uffiċċju u lill-Kummissarja. Manson, grazzi għad diskarazzjoniet kom il-Presidenza resqet punt fi rigward tal-ftejm ta' TFTP, fi rigward tal-iskambi ta' malajr ta' data u għet nitkelmu dwar il-prinċipji kostituzzjonali bażiċi hawnhekk qed nitkellmu dwar il-pozizjoni tal-privatezza, tal artiklu 8 tal-Karta tal-Unjoni Ewropea u l-artiklu 8 tal-Karta tad drittijiet tal-bnedmin qed nitkellmu wkoll dwar il-pozizjoni legali Għamnek eh, se nirreferi għall-artiklu 13 ta' Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Nedmina qed nitkellmu dwar proporzjonalità fil-rigward tal-aspett kostituzzjonali u nisħaq fuq dan il-punt illi trid s il-proporzjonalità iżda trid ix xeda wkoll jekk hemm bżonn dan għandu jiġi provat hemm il-bżonn għal dawn il-miżuri u li zjed importanti hemm proporzjonalità f'rigward tal-miżuri li jitwettqu. Punt um, illi nixtieq niċċara hawnhekk huwa li l-autoritajt li qed jistħarġu l-esperti jgħidu li meta titkellem dwar il-trasferiment tad-data tal-massa eh, bulk data ehm, mhux aħjar kieku tażel eh, miżuri inqas intrużivi dawna ikunu biżejjed biex tilħaq l-antijak U trid tipprova, ovvjament, fl-aħħar mill-aħħar, um, għandna nħassu lejn każijiet individwali jista' jkun hemm sospett bażi tajjeb, tajba iżda. Allura trid toqgħod attent li m'hemmx um, il trasferiment tal bulk data xi jista' jkollok violazzjoni ta' trattati internazzjonali Ewropej U diġa, dina diġant għalet minn diversi orti ortijiet fl-Europa, fil ġermania l-orti kostituzjonali fil ġermania fil-fatt ta' deċizjoni f'dan ir-rigward il-Parlament għandu għandu pożizzjoni mhux se jitlaq minn din deċiżjoni se għandna niżguraw li jkun hemm negozjati u għandna niżguraw li kull ma jsir ikun skont il-liġi Ewropea inkonformità liġi Ewropea u skont il-termin ta' referenza skont il-mandat tal-Qorti ta' Ġustizzja għalhekk qed nitlob il-Kummissjoni biex tirrappreżenta l-opinjoni tal-Parlament fi negozjati mal-Istati Uniti tal-Amerika biex jargumenta għal proporzjonalità inkella l-Parlament mhux se jkun jista' jaċċetta l-ftehim ta' TFTP. Grazzi. Grazzi, il-kellim li jmiss għal żewġ minuti u nofs is-Sur Tanok il-grupp tal-ICR kienet jappoġġa l-ftejm oriġinari dwar Swift ma l-Istati Uniti u l-programm ta' tracking tal-terroristi fil ta' trasferiment tal-data skont ċerti salvagwardji aħna ċaħħadna l-antiterrorizmu li li nistaw naraw fil-ftan l-opinjoni kontra l-Amerika li kienaw fil-ftan il-kamra. il nixtiequ li l-Unjoni Ewropea tagħmel iżjed biex tappoġġa l-tmexxija bil-prinċipji skont terrorizmu rridu li illi ehm, dan il-ftehim ikun għodda biex niġġieldu kontra l-finanzjar tat terrorizmu u u niproteġu iż-żewġ lati fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku. Minaj dubju l-Parlament kienet juri l-muskoli tiegħu u jurid il-setat eh, tiegħu taħt it-Trattat tal-Lisbona iżda il-proposta ġdida li ħadet post il-Swift huwa hija ħaġa tajba dina se sejjaħ lill-administrazzjoni ta' Obama għax din amministrazzjoni għandha fejm eh, ir ħafna fir tal-Unjoni Ewropea. Ftit ta' arfin fost diplomati tal-Istati tal Uniti firgward tal-MEPs. Tal Buzek, meta jitkellem tu sift tkellem tar twis. Iżda fl-axar mill-axar seta' jkun naiv jew lar li seta' jkun kien arroganti għax ma rridx kif il-gruppi politiċi kienu qed jaħdmu l-Istati Uniti għandhom prezenza fil-parlament. Meta tara l-Izrael, Taiwan u Kolombja u il-pajzi gbar bħal l-Indja u l-ċina li jinvestu risorsi gbar fil-relazzjonijiet ma' dan il-parlament. U bekk għanna naħlu fuq il-level tal-Unjoni Ewropea, l-Amerika għed eh, miex taħtem taħdem f'dan il-qasam. Il-missjoni il missjoni u dan huwa messaġġ li qed jitwassal f'Washington nittama li żmien li qatta fi Brussell se jfisser ukoll titjib fir-relazzjoni tal-Amerika magħna deputati u l-żjara tal-Viċi President Biden hija biddu eċċellenti għaliex ħadd ma jrid illi eh, ma ħadd li jrid jara l-relazzjonijiet transatlantiċi jissaħħu iktar minni u aħna nixtiequ li konna mhux biss fejn fuq Swift imma anke fuq il-PNA li fl-opinjoni tiegħi se tkun kontroversjali u koll daqs tal-ewel. La parola per due minuti l'onorevole Vergiat. Madam. L-onorevoli Verja, signura ma joġbok jek joġbok. Signura Mena jek joġbok jina. Signuri eżis kollegi, aħna qed niddiskutu għal darboħra il-mandat tal-Kommissjoni u tal-Konsil fuq l-abbozz ta' Swift. L-abbozz tal-mandat li għanna qoddimna l-lum jindirizza parti mill-talbiet tal-Parlament Ewropew espressi f'Settembru tal-2009. Imma għatta punti li mhumiex biżejjed bħal pereżempju il-perjodu taż żamma tad dejta il-possibilitajiet ta' rimedju ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Għal ċittadini barranin mhux Amerikani hemm diskriminazzjoni anke il-funzjonari tal-Unjoni Ewropea jarfu din il-ħaġa li Swift ma tistax tindividwalizza il-proċessar ta' data għax memx il-kapacità teknika biex dan jisir għatul baqa problema kbira fuq il-proporzjonalità ta' trasferiment li jisir. Inti stess, Sinjura Kommissarju, għadek ifattilna li għad baqa tħassib fuq eh, dan il-trasferiment f'massa. Jina mħasba fuq din il-ħagġa m'għandix fiduċja fir kif jaħdmu l-awtoritajiet Amerikani f'dan il-qasam it-teorija eh, ta' suspetti ma mhix biżejjed nafu xi ħsara din ġabet lill-Amerikani fil-ġlieda kontra terrorizmu kif qatt is-Sinjura Sipel il-kwalità għandha eh, tieħu aktar importanza mill-kwantità iva l-awtorità Eh, Amerikana jista' jkollha kontroll, imma rridu li jkun hemm aktar garanzi biex niżguraw id-drittijiet ċittadini tagħna u ta' dawk kollha li jgħixu fl-Ewropa. Kuntenti bl-avvanzi li saru sissa, imma għadhom mhumiex biżejjed. Iva ċittadini għandhom dritt għas sigurta imma għandhom eh, dritt għal din il-ħaġa fl-osma kollha. Dan il-waqt fejn eh, qed joħorġu għatta tħassib fuq il-privatezza ta' ċittadini kif naraw minnat ta' interventi f'dan l-emiċiklu. Aħna ħankomplu najdulkom u jisukom illi għalina il-prinċipju tal-bżon u tal-proporzjonalità għadhom mumiex qed jiġu rispettati f'dal ftejn. Grazzi. Dire signora Verġat. Signora Verġat, jena kemm xtaqt niċċara jena naf li inti mara imma bit-Taljan il-kelma onorevole tfisser tintuża kemm għal-raġel kif ukoll għal-mara għalhekk jiena eh, eh, indirizzajtek bħala onorevoli ma rridx nonqsod bl-ebda mod. L-Onorevoli Borghezio, grazzi Sur President, jena u koll nishti nisħa fuq il-validità ta' dak li għada kif iċċarajt inti meħtieġa u koll li anke l-Parlament Ewropew ma jinsiex l-importanza tal-lingwa taljana li eh, tat ħafna lill kultura Ewropea. Issa, niġu għaddis għall-argument li qed niddiskutu wara dak il- eh, dik il-fat li l-Parlament waqqaf dan il-ftejim li forsi deri li ma kienx qiegħed jifhem l-urġenza u d-drammatiċità u l-ħtieġa li aħna ma ndajfux bebda mod u għal-ebda raġuni tieġa fondamentali tal-punent tal-Ewropa ġifiri dik illi tħares li l-anfissa mill-terrorizmu huwa veru illi hemm bżonn li jkun hemm bilanċ ta' proporzjonalità li ma rridux nissakrifikaw il-drittijiet ta' ċittadini iktar mill-li hemm bżonn fuq il-konfidenzjalità, l-privatezza u ovvjament dan irid jiġi imħares u garantit kif issa qed tigarantixxi din il-formulazzjoni l ġdida minnaħa tal-Kummissjoni illa eh, laqat ħafna eh, minn dak li talab il-Parlament Ewropew u tat il-ċittadini l-possibilità illi kemm f'livell amministrativ kif ukoll legali jista' ukoll jagħmel appell għal deċiżjonijiet illi eh, jittieħdu għabbażi tas sistema SWIFT. Il-linji gwida tal-mandat eh, għal negozjati tal komissjoni fuq SWIFT huma validi fl-opinjoni tiegħi kemm sabiex aħna niżguraw kollaborazzjoni effiċjenta u meħtieġa mal-awtoritajiet tal-Istati Uniti fil-kontroll ta' transazzjonijiet finanzjarji eh, biex ikun hemm prevenzjoni kemm jista' jkun ta' teddida ta' terrorizmu. Dan ovvjament fl-interess ta' kulħadd, interess bilaterali għaliex anki l-Ewropa trid tiftakar li titħares li l-anfissa mit-terrorizmu. Aħna kellna wisq provi ċarissimi u anki incidenti gravi ħafna u anki biex ikun hemm kontroll demokratiku tal-fluss ta' dati illi huwa responsabilità tal-Parlament Ewropew għalhekk hemm bżonn li jkun hemm eh, protezzjoni fuq l-ola livell maħsuba għal data personali ta' ċittadini Ewropej u l-ħarsien ta' drittijiet tagħhom biex li huma jistgħu ħadmuhom fuq kull livell ħafna mill-indikazzjonijiet li aħna irċevejna jajdu ħafna fuq ir-wol illi edha u mela il- Parlament Ewropew dan ftejjim jitlob reċiproċità minn naħa tal-Istati Uniti jekk l-Unjoni Ewropea la twaqqaf programm Ewropew ta' kontroll ta' transazzjonijiet finanzjarji kontra terrorizmu l-Ewropa titgħamel xi ħaġa. Trid tqum mir-raqda ma tistax toqgħod bidejha fuq zaqqa. trid tagħmel i xi ħaġa, trid tagħti i input u tifhemmi l-indikazzjonijiet urġenti li hemm dan se nitkellmu fuq u iktar tard u l-istess argumenti jgħoddu għal dak li se nitkellmu fuq u iktar il-qudiem il-rikonoxximent tal-passiġġieri dejjem biex aħna niġildu kontra il-tedida ta' terrorizmu. Grazzi. Ora, diamo. Grazzi, Sur Borghezio, issa senati il-kelma l-Sur Strachan għal 3 minuti kħaxbak. Sur President, Signora Kommissarju, Signori, il-grupp ta' PPE jishtiq kolla ikollu ftehim, irridu jkollna ftehim tajjeb mal-Istati mal Uniti. Speċjalment fir rigward tal-sigurtà rridu ftehim u ftehim li jsir malajr. Jidrinna illi bħalissa nistaw nieħdu n-konsiderazzjoni tal-fatt li hawnhekk għandna riflessjoni tal-ispirtu tal-Lisbona. tal ispirtu tal lisbona Għanna eżempju tajjeb ta' dan għan rizoluzzjoni mill-Parlament li sar f'nofsa settembru kena deċiżjoni tal-Konsil fl-aħħar ta' novembru, mbagħad kena deċiżjonijiet f'jannar, f'IFrar, Il-Parlament Ewropew adotta il-politika ġdida tagħha fi frar, u issa għandna eżempju tajjeb tal-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament Ewropew. Eżempju ċarissmu tajjeb ta' dan kollu u nixtieq nirringrazzja kummissarju u l kunsil għal bidu ġdid li għandna hawnhekk. Grazzi lilkom, grazzi lill-Kummissarju Reding ukoll. Huwa ta' eżempju da kollu. U dan huwa eżattament dak li ċittadini Ewropej jixtiequ jaraw f'rigward tal-azzjoni u ambitu. Jridu illi fl flimkien għaċ-ċittadini kollha għalina l-koll hawnhekk hawnhekk għal min qed jitkellem u min qed jisma' u Għanna ħbib hawnhekk mir-reġjun ta' tarajan mill-Awstrija, nixtieq ngħid kemm jiena kuntent li jinstabu hawnhekk. Fil-grupp politiku tiegħi maħniex qed infittxu l-inkwiet, għed niġġieldu għas-soluzzjonijiet ħadd nota tal-fatt illi għanna numru ta' proposti eccellenti għas soluzzjonijiet fil-fat dawna ġew prezentati fil-soluzzjoni prezentata f'Settembru meta nitkellmu dwar bug data dwar l-istati terzi, notifika. Dawn affarijiet għanna ninegozjawhom issa jiena sorpriż eh, minn dak Eh, minħabba l-gruppi tal-ħodor u l-oħrajn li ma votawx u ma tawx kontribut fil-rigward ta' diskussjoni u issa jridu li jittieħed il-vot l-lum. Jiena nixtieq li dan kollegi l lura biex jinnegozjaw magħna wkoll biex naħdmu flimkien tres u diversi proposti dawna qegħdin qudiemna għandna naħdmu lejn il-ġejjeni, qed nibnu fuq il-TFTP, għandna namlu dana diversi fażijiet, għanna jkonna skeda u u għanna nżommu ma l-skeda. Kif diġà indikajna biex niżguraw illi sa sajf li ġej hawnhekk fil-Parlament Ewropew nkunu nistgħu niddiskutu r-riżultati ta' dawn il-negozjati u naslu konklużjonijiet. Pala konklużjoni, President, nixtieq ngħid illi il-mod kif inti meċċejt dawn id-diskussjonijiet li inkludu il-pjantazzjoni li nappoġġa bisħiħ nispera li nkunu nistaw nimxu l-qoddim fil-gwar tal-data u fil-gwar tal-sissu il-punti l-oħra. Grazzi. Grazzi. Issa għal żewġ minuti u nofs is signorina Kinċa Gunċ. Grazzi, grazzi President. Jek ti permettu li nixtieq infakkarkom illi kena xie aspettativi negativi fil-passat il-Parlament Ewropew vota u sen fakarkom dwar dak li ġara kien hemm xi żviluppi pożittivi minn dak iż-żmien. Issa għandna ftehim li huwa aħjar mill-ftehim tal-passat, ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika qed nittamaw li niffirmaw dan il-ftehim qabel is-sajf. Iżda kulħadd innota li l-Istati Uniti huma mażjed miftuħin għalina bħalissa jridu jfittxu soluzzjonijiet flimkien mal-Ewropa. Ħafna iżjed minn qabel. Aħna xieda ta' dan esperjenzajna aħjar kooperazzjoni aħjar, um, kooperazzjoni bejn il-istituzzjonijiet il-fat li il-Komissarju Malmstrom edha hawnhekk u tajdinna regolarment dak li qed jiġri f'dan il-qasam titkellem ma' rapporter mal-kumitat naħseb li dan huwa tajnuna kbira jgħal bazi bażi għal-ġejjieni biex fil-futur ikonna ftehim tajjeb. Issa dwar il-passi li għandna nsegwu minn sal-qoddim nishtiq nsemmi punt li diġa semma il-Parlament Ewropew huwa impenjat u l-grupp tagħna ta' Soċjalisti u Demokrati u aħna impenjati, aħna nixtiequ li jkun hemm ftehim u ftehim malajr. Irridu li l-ftehim ikun tajjeb li jieħu konsiderazzjoni l-interessi tal-ċittadini Ewropea fir-rigward tal-protezzjoni tad-data aħna naqsmu responsabilta għal dan irridu naħdmu kontra terrorizmu, nasmu li dan huwa importanti ħafna fl-ekwazzjoni kollha iżda mhuwiex eh, l-unika parti biex niġġieldu t terrorizmu. Għandna mandat, għandna karta qudiemna, hemm ħafna tweġibiet għal diversi mistoqsijiet, iżda hemm xi mistoqsijiet li ma ġewx imwieġba. Per eżempju, hemm xi punti li semgħu mill-kollegi li se niddiskutuhom il-qudiem. il qudiem baqa għad fadlenna ġemate għax ma nistawx nivvotaw din il-ġimma minħabba problemi bit-titjiriet, iżda għanna ġematej biex nirriflettu u bekk ikon opportunità biex nfittxu soluzzjonijiet għal dawk il-mistoqsijiet fejn għadhom ma nstabux soluzzjonijiet il-mistoqsijiet tal-Parlament. il il mistoqsijiet tal parlament nispera illi fil-ġimataj li ġejjin namlu naħdmu fuqhom biex nsibu soluzzjoni nispera li il-konsil ma jiddeċidix qabel ma jiddeċida l-Parlament. Grazzi. Issa, Signora Lotfeld, jikħarġbak? il xogħol li nagħmlu aħna segwu ħafna nies minn fuq l-internet permezz ta' teknoloġiji il-ġodda u dinja xi ħaġa li l-inna tissodisfana ħafna. Jmiss issa l-Sinjura Sara Ladfed. The Commission has clearly listened the draft. Grazie, Kummissjoni eh, semat fil-fat il-mandat il-abbozzat huwa aħjar minn dak li kena qabel u eh, sħaqna fuq aspetti minix sentenni fuq xi xi aspetti nixtieq nirringrazzja l sinjora Preska għal xogħol siwi li għamlet. Nixtieq nitkellem dwar il-kontest progressi li sar dan l-aħħar huwa juri biċ-ċar dak li jista' jsir meta l-imsieħba jittrattaw lil xulxin bir-rispett jiena nemmen li l-autoritajiet eh, tal-Kummissjoni eh, urraw l-isforz tagħhom nixtieq nirringrazzja l-Ambaxxatur Konard u fem bitċar kif, eh, kif jaħdem il-Parlament Ewropew ħafna ħjar minn xi stati membri tagħna fil-fatt. Issa irridu li l-Kunsill jagħmel l-istess sforz u jadotta mandat. U falliment tal-Kunsill meta ma ġiġ ma ressaqx offerta tajba u bekk kien, kien eh, neċessarju li neħu l ftem li kena għall-axar 10 snin l-autoritajiet fl-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti ħadmu flimkien u reagġiċu għal kull um, ehm, teddi tal-sigurta kien hemm xi politika ta' malajr eh, biex tattira biss il-medja ma nistawx naħdmu hekk qed nistenna li jkollna bidu ġdid biex id-deċiżjonijiet tagħna ikunu bbażati fuq il-prinċipji ta' kuljum tagħna fir-rigward tal-proċessar legali. Għanna nħarsu lejn l-iskemi legali kollha u jiena fiduċuża illi il-Kummissarju Mastrom se tagħmel hekk biex inkunu nistaw nħarsu lejn il miżuri intrusivi wis biex inneħħuhom u naslu għal qafas ta' sigurta illi ma, ma jimponix fuq il-libertajiet ċivili tagħna. Grazzi. Grazzi. Is-Sinjura Judith Sargentini għal żewġ minuti. Ovnaw resoluzzji. Grazzi, Sir President, jek se kon rezoluzzjoni jew le nasab li l-Kunsill eh, semana sema dak li jedna id-darba l-oħra jafu x'għandhom jagħmlu dan il-Parlament u għamħaseb dwar id-drittijiet bażiċi u protezzjoni tal-privatezza tal-ċittadini Ewropej u anki dwar protezzjoni tad-data dawk huma drittijiet bażiċi U ma jistax ikollok analiżi ta' malajr meta titkellem dwar drittijiet. Jekk tinsisti fuq id-data tal-basata fuq l-istampi għax ma jistax ikollok id-data iżjed preċiż għax preċiż għax ma nasibx li nistgħu naċċettawha fl-aħħar mill-aħħar qed nitkellmu dwar l-ispejjeż hawnhekk meta nitkellem dwar nitkellmu dwar id-drittijiet ma tistax nitkellmu dwar ispejjeż biss. Din hija l-ewwel darba li l-Ewropa hija fuq livell ugwali mal-Amerikani u mhux biss li taqbel u segwi l-Amerikani qegħdin fuq l-istess livell ugwali ġifieri u l-Komissjoni u l konsil għandhom il-setat biex jaħdmu u għandhom jaħdmu tajjeb. Għalek il konsil u l-Komissjoni u l-Parlament għandhom iżommu moħħom il-Karta tal-Ewropea ta' drittijiet umani illi edha s-seħ. U dan għandu jkun il-mandat uffiċjali u għanna nirżaw il-rizultati um, ehm, xirqa nispera li tuża id-setat li tawnikom u qed eh, nistenna se nara x'sejr eh, nexxilkom tagħmlu hawnhekk. Grazzi. Grazzi, Signora Sargentini, sa Sur Migalski għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazie ħafna, eh, President, Signori, l-Istati Uniti, l-lum il-ġurnata hija l-unika seta fid-dinja militari u ekonomika illi hija ta' multidimensjonali aħna. Aħna fortunati li huma ħbib magħna u li huma għandhom l-istess valuri u sisin bħalma aħna bnejna l-Unjoni Ewropea hija ħaġa li għandna napprezzaw, għandna napoġġaw l-Istati Uniti fil-ġlieda tagħhom kontra terrorizmu. L-Istati Uniti għal uh, għal xiren ta' snin iprotteġaw l-Europa tal-ponent kontra l-komunizmu fil-fat minħabba l-Istati Uniti l-Europa kienet libera. L-lum il-ġurnata l-Amerika tappoġġa il-parti tad-dinja li hija libera kontra il-terrorizmu. Meta tħares lejn l-isforzi tal-Istati Uniti kif ukoll it-teknoloġija u l-ispejjeż finanzjarji tagħhom fl-Istati Uniti u tara l-Unjoni Ewropea fil-fatt hija tal-mistħija eh, fl-Unjoni Ewropea u fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea tal-Ewropa. Għalhekk għandna nagħmlu xi ħaġa u għalhekk hekk qed nifhem dan il-ftehim għandna jekk irridu niġġieldu kontra t terrorizmu m'għandniex ikollna xi dubji f'dan il-qasam għanna niproteġu regoli kollha li semmejnihom, iżda naħseb li l-Kunsill, Kummissjoni u l-Parlament għandhom jagħmlu ħilithom kollha u aħna għanna nurru il-rida politika tagħna għal ftehim bħal dan. Naħseb li l-Istati Uniti għandhom jikonkludu trattati u ftehim mal-Unjoni Ewropea li jkun wieħed taħbib u bbażat fuq il-prinċipji tal- tal-tasħobija bejnetna. Grazzi, Sur Migalski. Signora Svensson għal minuta kjoġbok. Grazzi ħafna, President, grazzi l-Komissjoni u l-Konsil u kol grazie għal progress li għamiltu parlament għamel dak li kellu jagħmel fi frar ġifiri li ehm, ma jaċċettax il-ftejm abbozzat il-parlament qed jagħmel it-talbiet fuq il-kontenut tal ta, eh, f'din il-karta. Konsil u Komissjoni Intelligenti għandhom jisimaw il rizervi li ġew espressi mill-Parlament fi frar. Qed nitkellmu dwar id-drittijiet, libertajiet tal-ċittadini tagħna l-bażi stess tal-istat ta' dritt. U għalhekk Għalek ma nix nħalsu illi trasmissjoni tal-balk data bla limitazzjonijiet. Ma nistax naċċettawa. Jekk taċċetta, tkunet tħallat persuni innoċenti ma dawk li jistaw ikunu sospetti jista tista tippermetti il-transmissjoni ta' din id-data meta jkollok sospetti għawin. Jina nishtiq nkun naf eh, x'se jkun il-bażi tal-leġislazzjoni tagħna il-libertajiet, il-drittijiet jew teknoloġija. Nasab li r-risposta hija ovvja li hija fl-aħħar mill-aħħar id-drittijiet tagħna għandhom ikunu l-bażi tal-leġislazzjoni u dan għaddejjem. Grazzi. Sir Pascal, minuta jkerġbak. Fil-11 ta' frar l-2010 rifjutajna nirratifikaw il-ftejm ta' TFTP tal- mill-Istati Uniti għall-insib intraċċar ta' terroristi. Il-raġunijiet għaliex rifjutajnija eh, dikjarajnija biċċar u il-ksur ta' drittijiet għanna xi disajn miljun ehm, eh, biċċitta dejta għal kull xar kena nuqqas u wkoll meta l-parti l-oħra ma, ma, ma weditx tagħmel l-istess tagħti l-istess kwalità u l-istess informazzjoni l-Unjoni Ewropea ħafna minn nuqqasijiet jistgħu jitneħħu fil bicċa gbira kienet il-kwalità tal-informazzjoni iżda l-prinċipju tat trasferiment kollu ta' data kollha mill-Istati Uniti għall-Unjoni Ewropea u viċa versa mhix aċċettabbli. Ma tistax aċċetta l-prinċipju meta jkollok it-trasferiment ta' data mingħajr restrizzjonijiet um, um, qabel meta jista' jiġi maħżon Dan għajt isir fit-territorju tal-Unjoni Ewropea u skont um, ir-regoli tal-Unjoni Ewropea wara l-proċessar nistgħu nagħtu lill-Amerikani id-data biss li tikkonċerna um, il-President ħa ehm, il-mikrofonu um, il mill-kellima. Sur Kalja għal Grazie, Signora Kommissarju, Onorevoli Kollegi. Dan il-Parlament nitkellmu dwar il-ftehim ta' assistenza reċiproka bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea jiena nqis li dil kooperazzjoni transatlantika b'mod ġenerali hija importanti ħafna b'mod partikolari dak li rigwarda spazju ta' libertà, ġustizzja u sigurezza dwar trasferiment tal-informazzjoni finanzjarja bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Ewropea jiena qed ngħid dan għan-nom ta' prerogativi tal-Parlament Ewropew u anke għaliex il-ftejn ma kienx aċċettabbli f'dan id-dibattitu jiena kont fakkart il-prinċipi ta' proporzjonalità u ħtieġa u l-integrità tad-dejta finanzjarja ta' ċittadini Ewropej. Issa qed nara b'sodisfazzjoni pożizzjoni ġdida tal-Kunsill u tal-Kummissjoni fir-rigward ta' kollaborazzjoni mal-Parlament Jiena nemmen illi flimkien se jirrexxinna nidentifikaw il-prinċipji fondamentali li għandhom ikunu l-bażi ta' kooperazzjoni għal bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni għal dak li rigward l-ġlieda kontra terrorizmu. Jiena nittama li dan il ftajim ġdid jittieħdu f'konsiderazzjoni il-tħassib li ġie espress wara li ġie espress fil-settembru tal-2009 nizomu f f'moħħna wkoll il-prinċipju ta' proporzjonalità u ħtieġa u nisħa li rridu jkunu mħarsa l-garanziji e, fondamentali u bażiċi fir rigward ta' trattament, e, anzi li dawn din l-informazzjoni tinżam għal l-inqas żmien possibbli. Mbagħad il-ħtieġa li jkun hemm possibilità ta' appell f'każ ta' bżonn bħala garanzija xierqa għal trasferimenti ta' data personali lejn pajjiżi terzi. Mżonnu koll li kunem eh, ċertezza fil-mija li din id-data ma tistax tintuża barra minn eh, eh, biex persuna tiġi imqabla maqbuda għal minħabba sospetti ta' attività terroristika. Is-Sinjura Boskur tal-żewġ minuti. Grazie, Sur President, Komissarju, Konsil. Dan eh, l-abbozz tal-mandat mill-Kommissjoni huwa pass fid-direzzjoni tajba. Il-ġlieda kontra il-terrorizmu hija priorità kbira għalhekk huwa importanti li niksbu ftehim mal-arkam jista' jkun fuq l-iskambju ta' data finanzjarja mal-Istati Uniti. Imma mhux akkosta kollox Aħna ma ridniex illi konna ftejjim ħażin jew li ma jaqblinniex mal-Istati Uniti. Aħna ma naqblux illi l-Parlament Ewropew għandu jkun esklus għax wara kollox da jirrappreżenta 500 miljun ċittadin. Ma tistax inti tagħti dejta bħal din mingħajr ebda garanzija minn naħa tal-Amerikani, rridu nħarsu drittijiet tal-ċittadini tagħna dawn irridu bil-forsi kunu garantiti għaliex inkella ma eh, nistawx napprovaw dan il-mandat u nkunu lura fis-sitwazzjoni li konna fiha fi frar il-Konsil u l-Komissjoni jridu jinformaw il-Parlament bisħiħ u immedjatament. Hija ħaġa tajba li l-objezzjonijiet li jagħmel il-Parlament t-esu fi rigward ta' garanziji ta' drittijiet fondamentali, libertajiet u protezzjoni tal-data, data personali m'għandniex nippermettu li data tiġi trasferitek ma tkunx għalfinijiet tal-ġlieda kontra terrorizmu. Dawn huma wediet sbieħ kieku ma jiena qed nistenna issa biex nara kif il-Parlament u l-Kummissjoni se jiggarantixxu x'se jagħmlu biex jiggarantixxu dawn id-drittijiet meta niġu assi no eh, l-oġġettività hija importanti imma l-Istati Uniti vera se tagħmlilna dan kollu dak li jiena nixtieq nara huwa li aħna jkollna prezentazzjoni ċara u dettaljata ta' drittijiet li se jgawdu minnhom iċ-ċittadini tagħna. Il-Kunsill u l-Kummissjoni qed jissuġġerixxu li aħna nwaqfu Awtorità Ewropea biex tagħmel kontroll ta' talbiet li jaslu mill-Istati Uniti u l-Kunsill u l-Kummissjoni kif eh, jimmaġinaw li se tkun awtorità bħal din se tixbaħ l-awtorità ta' Schengen jew se jkun hemm xi proċedura li ssir quddiem imħallef nixtieq tweġiba għal dawn il-mistoqsijiet. Grazzi. Immiss issa s-sur Alvaro għal minuta u nofs. Grazzi, Sur President, u grazzi, Signora Kommissarju Malmstrom. Aħna għanna mandat negozjati u dimna u naħseb li dan jiprofa l ewwel qabel kollox il-Kommissjoni u l-Parlament qed jaħdmu jitfit u qegħdin sintonija u hekk għandu jkun dan diġant għal minn eh, kellim oħrajn fi frar il-Parlament Ewropew ma aċċettax u ma laqax dan il-ftejjim u l-Parlament kien qed juri skont xi ħadd is-seta li għandu m'għandix taqsam ma' seta, għandax taqsam ma' responsabilità li wieħed jieħu responsabilità għan-nom ta' dawk li aħna nirrappreżentaw iċ-ċittadini Ewropej. Negozjati issa se jsiru fuq ftejjim ġdid għal transfer ta' data imma hemm punt essenzjali. Jiġifieri il-Parlament Ewropew x'jaħseb dwar ir-rispett, rispett lejn l-imsieħba tagħna, lejn iċ-ċittadini tagħna, lejn il-liġi Ewropea. Jien wara kollox hija kwistjoni ta' rispett, jiena naħseb illi nistgħu nagħmlu ħafna, nistgħu ikollna influenza kbira, se jkun hemm riżoluzzjoni f'Mejju u dan se jirrifletti dak li aħna nħossu huma drittijiet ta' ċittadini tagħna ħarsien legali, eh, rimedju legali, ħarsien ta' u dritt ta' appell jekk ikun hemm ksur ta' dawn id-drittijiet. Ħafna tkellmu dwar trasferimenti ta' data masses ta' ta' data. Irridu nagħmlu ċara ġa minn issa li fil-mandat fil-mandat tan negozjar jridu namlu ċara ħafna illi din il-kwistjoni jridu insolvuha. Inkella se jkun diffiċli ħafna għalina li uh, nikkonvinċu l-oħrajn dwar dan li qed nippruvaw namlu. Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament għanda żewġ punti il-mandat wieħed u jiena eh, għandi fiduċa li l-Kummissjoni se tkun għalija u se ssib soluzzjoni għal dan. Grazzi ħafna Sur Alvaro. Is-Sur Czarnecki jekk joġobkom irrispettaw il-ħin li jena talkom. Minuta. Grazzi, Sur President. Aħna qed niddiskutu dan is-suġġett eh, jumejn qabel il-Ministri ta' 27 stat membri jiltaqgħu biex jiddiskutu l-istess suġġett għalhekk jew inkunu sinċiri. Il-pożizzjoni tagħna hija li aħna eh, nagħmlu pressjoni politika kemm jista' jkun qed nitkellmu dwar problema u qed niprovaw uh, eh, infaslu dan il-mandat ta' negozjati mal istati Uniti għanna biss xarrejn u ġimma biex nibdew negozjati mal istati Uniti u l-Kommissjoni Ewropea mhix qed turi wis flessibilità bir-rispett kollu lis-Sinjura Kommissarju. Għaliex ma proponiet ebda alternativa jew soluzzjoni alternativa għalhekk aħna qed jgħidu jew taċċettaw dak li qed nipproponu jew jew xej. Dan mhux fl-ispirtu tal-Unjoni Ewropea, dan l-approċ mhux se jwassal imkien. Ovvjament jiena naqbel li għandu jkun hemm kooperazzjoni, imma d-dettalji rridu neħdossibhom ukoll. Jiena ma tantx toġobni l-Karta ta' Drittijiet Fondamentali, imma nistaqsi x'jiġri jekk dan il-ftejm imur kontra dawn il-valuri fondamentali. Grazzi ħafna, is-Sur Bafton. Grazzi, Sur President Jiena qed nistaġeb li l-Kummissjoni għada tikkontempla illi tibgħat informazzjoni privata fuq iċ-ċittadini Ewropej anki dak mill renju Unit minkejja li l-Parlament u l-Kumitat Libe eh, ma laqax dawn il-proposti. Il-kwistjoni hawnhekk mhux kif nistgħu s Swift aħjar ma l-Swift m'għandux jeżisti. Jiena minix se nappoġġa ebda eh, din il-violazzjoni bebda mod għaliex marriċ li l-informazzjoni ta' kostituenti tiegħi tintbat lill-Amerika jekk aħna natu dawn din l-informazzjoni se twassalna għal sitwazzjoni ta' Big Brother fl-Ewropa skont ir-regoli attwali l-Istati Uniti jistgħu jżommu data għal design sena jiġifieri iktar minn omor ta' bniedem u għawnek meta aħna wara kollox l-Istati Uniti wkoll ġiet eh, akkużata illi tat din l-informazzjoni lill-kumpaniji u l-partijiet terzi. Il-Kummissjoni ħadet pożizzjoni u issa ma tixmur lura minn kelmita il-ġurnat fl-ewwel fil-11 ta' frar il-Parlament Ewropew ma laqax il-ftehim interim u ġimgħa qabel ukoll il-Kumitat Libe ma aċċettax dan il-labbozz. Il Irridu nħarsu l-libertajiet ċivili ta' ċittadini tagħna kemm f'Wales fil-pajjiż tiegħu fil-bqija ta' Renju Unit. Grazzi. Immiss issa eh, Sur Almaja għal żewġ minuti. Sur President Eżis, kollegi, kontra dak li qal il-kellim ta' qabli, jiena nishtiq nirringrazzja minn iħqalbi lill-Komissarji Malmstrom u Redding għall isforzi intensivi illi għamlu biex jisibu soluzzjonijiet għal problemi illi qed niffaċċaw il-Komissjoni, il-Komissarji provaw jinnegozjaw mal-Istati Uniti għal bażi ta' dak li tlabnijom aħna anki f'dan il-mandat qed jitqajmu ħafna kwistjonijiet li semmewhom il-kollegi illi ġew inklużi b'mod partikolari qed nitkellem dwar il-reċiproċità. U jena naħseb li huwa importanti ħafna li il-data titħassar wara ħames snin. U importanti u koll il-kwistjoni ta' sanzjonijiet finanzjarji għandhom ikunu inklużi u koll fil-diskussjoni sabiex jilqaw kontra l-possibilità li tintuża ċerti data jew tidba ċerti data li m'għandax taqsam xejn ma' terrorizmu. Għalija u importanti wkoll li aħna għandu jkonna il-TFTP tana, TFTP Ewropew. U mannix nkomplu nibatu il-data um, b'massa, mux għax aħna ma nafdawomx, imma sempliciment għaliex aħna rridu nieħdu r-responsabiltajiet tagħna hawnhekk fl-Ewropa u jekk irridu namlu ta' sew skambju ta' data biex niġġieldu kontra terrorizmu, irrid ikun hemm reċiproċità reali. Għalhekk jiena nixtieq nistaqsi u nitlob il-Kommissjoni biex tara jekk forsi nistawx ikonna t tftp tagħna u tiddiskuti dan mal-Kunsill. Grazzi ħafna il-Sinjura Fajon, żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President Il-terrorizmu huwa wieħed mill-ikbar teddidiet ta' sigurezza fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk irridu nibdew in-negozjati mal-Istati Uniti dwar l-iskambju ta' informazzjoni eh, finanzjarja mara kemm jista' jkun imma mhux akkosta kollox L-Unjoni Ewropea trid ħares l-informazzjoni personali ta' ċittadini Ewropea bżonn li konna ftejim aħjar li jkun iqis id-drittijiet tal-bniedem u li jsolvi wkoll il-problema tal-trasferiment eh, ta' data tal-bmassa, data dwar ċittadini Ewropej. Dan il ftejim irid ikun ibbażat fuq ir-reċiproċità, ġifieri anke l-awtoritajiet Amerikani jridu jibatu informazzjoni dwar transazzjonijiet finanzjarji lejn l-Ewropa. Jekk l-Ewropa tiddeċiedi li twaqqaf programm tagħha stess, u jiena ħad gost nisma li l-Kummissjoni taqbel ma' din l-idea il ftajim il-ġdid irrid ikollu garanziji iktar ċari uh, dwar it-trasferiment ta' data lejn pajjiżi terzi se nippermettu li l-Istati Uniti jibgħat din id-data lejn pajjiżi terzi għax ikun hemm xi kriterji partikolari uh, li jirregolaw dan. Hemm bżonn li jkun hemm salvagwardji tajbin f'dan ir-rigward. Hija idea tajba wkoll illi ċerti pajjiżi minn fejn tasal id-data Eh, ikollhom jagħtu l-approvazzjoni tagħhom qabel ma d-dejta tintbagħat lejn pajjiżi oħrajn għalhekk hemm bżonn li jkun hemm sistema li tippermetti dan kollu. Għalhekk jiena nistaqsi x'istrumenti nistgħu nwaqfu aħna biex eh, ma nippermettux li trasferiment ta' dejta lejn pajjiżi terzi jekk il-talba ma tkunx waħda valida u ġustifikata, l-Unjoni Ewropea m'għandix TFTP tagħha u għalhekk is-sigurtà tagħna tiddependi fuq l-Istati Uniti. Imma aħna x'nistgħu nippretendu li sejtuna eh, l-Istati Uniti hemm bżonn ukoll li aħna inħassru dan il-ftejjim mal-Istati Uniti jekk il-garanziji li aħna nitolbu ma jingħatawlniex. Aħna inkwetati u imħazbin ħafna dwar kemm se nħallu lill-oħrajn jintervjenu fil-privatezza tagħna. Grazzi ħafna għal minuta u nofs imiss l-Sinjura Sinjura Cecilia Wilstrom. Grazzi ħafna Sur President Alina Liberali mill-tmim ta' tieni gwerra dinjija Dejjem kienet importanti l relazzjoni transatlantika bejn l-Ewropa u l-Istati Uniti. Aħna naqblu ma dan u rridu li kunem kooperazzjoni f'posta oqsma, imma kull darba li kollok il-kooperazzjoni jinqalaw l-intoppi u dan l-intoppi rridu nelbuhom. Waħda mill-punti, mill-punti l-iktar skabrużi kienet propju il- il-dritt ta' kull persuna għall-integrità personali li ħarsu l-privatezza ta' ħajjithom. Naħseb illi fi żmien se naraw li kienet ħaġa tajba li il-Parlament Ewropew ma laqax il ftajim interim dwar stif, temżol li kunem eh, ftuħ u trasparenza u aħna nemnu f'dawn il-prinċipji f'din il-Kamra. il prinċipji fdin il kamra il-proċeduri ta' Swift ma kienux eh, perfetti setaw jittejbu ħafna l-Parlament Ewropew kien ċar ħafna għal xriet jekk aħna se niftemu fuq ftejjin permanenti hemm għatta kriterji li huma parti mir riżoluzzjoni li se qed niddiskutu llum u la darba dan ir-rekwiżiti kollha ikunu ġew sodisfatti nistennew votazzjoni oħra. Ovvjament se jkun hemm punti li ma naqblux fuqhom aħna għandna ċerti għanijiet bħal sigurtà u dritt tal-privatezza mill-banda l-oħra dan huma għanijiet importanti għalina. Ejjew ninsewa nħalluha warajna l-istorja, ejjew nkunu fiduċjużi, ejjew nafdaw u ejjew nersqu lejn għan li huwa wieħed tajjeb. Ikonna ftehim permanenti li jkun wieħed tajjeb għax wara kollox qiegħed hemmhekk biex jagħti sigurtà, sigurezza u ħarsin għaċ-ċittadini Ewropej u din hija ħaġa importanti ħafna. Grazzi. Grazzi ħafna. Eh, Signora Silvi Gijom, zewċ minuti. Aħna il-koll naqblu li l-ġlida kontra terrorizmu u ġlida li edin naqsmu għalli anke l-Unjoni Ewropea tittamel sema imma huwa essenzjali u koll għalina membri parlamentari Ewropej biex naraw li drittijiet ta' ċittadini Ewropej u drittijiet ta' data personali kunu rispettat jider li hemm bżonn nisħu fuq dan u dan mhux messaġġ indirizzat biss lill membri tal-Konsilju tal-Kummissjoni preżenti f'din il-Kamra ma kelli l-awtoritajiet Amerikani illi rridu nirnegozjaw ftehim ġdid magħhom. Mod speċifiku jiena minnaħati jrid nisħaq fuq punt li huwa biħet mill-eżiġenzi li qed jisħaq fuq mill-Parlament Ewropew dan fil-rigwar ta' kemm tinżamm l-informazzjoni mill-awtoritajiet Amerikani dak li qed jiġi propost bħalissa u għas proporzjonat, imma hemm xi ħaġa li rridu nsaqsu għalfejn iżomm id-data għal 5 snin informazzjoni li skont eh, dawk li tkellmu issa terġa' tintuża għal dar boħra nistaw innaqsu il-perjodu ta' żamma ta' ta' din id-data. Eh, fil-mandat mem ebda perjodu partikolari imsemmi eh, fil-Stati Uniti tista' tinżamm id-data għal design sena imma naħseb li nistgħu niddefinixxu periodu li jkun iktar realistiku fil-dawl tal-użu li se ssir minn din l-informazzjoni f'każ ta' inkjesta speċifika jew inkella din l-informazzjoni se tintuża għal xi finijiet oħrajn u mhux biss għal ġrida kontra it-terrorizmu jekk iva x'inhuma. Jiena nixtieq li l-Kunsill u l-Kummissjoni iwieġbu dawn il-mistoqsijiet għaliex dan huwa punt essenzjali il-Parlament Ewropew mhux se joqgħod jomgħod il-kliem u għalhekk huwa essenzjali li l-Kunsill meta eh, meta jadotta xi ħaġa jista' kollu li għadni kemm grazzi. Grazzi ħafna Aziza kollega. Immis issa l-Sinjura Natalie Grisbeck, grazzi ħafna Sur President, Sinjura Kommissarju, eżis kollegi, pass importanti ħafna għadu kif ittieħed ċarrejn ilu meta aħna mal-għajniex dan il-ftejim interim għalliex din hija s-27 kellima ta', ta din is-sessjoni Naħseb illi ħafna tkeqallu ħafna eh, kliem sabiħ u tkellmu li issa dinja l-ewwel ġurnata tal-eżistenza tal-Parlament Ewropew fil-kuntest tat trattat tal-Lisbona din kienet vera eh, rebħa storika mhux biss għar-rispett tal-ħajja privata u tal-libertajiet ta' ċittadini Ewropej u oħrajn imma kienet rebħa ukoll Eh, għal uh, seta tal-Parlament Ewropew fil-waqt li dan kien uh, wirja ta' kuraċ u għawdaċa eh, li jena rrit nifirħila għawnek għad determinazzjoni li writ ta' xejn noqogħdu eh, nsemmu eh, l-elementi fl-isfond ta' din l-istorja kollha fil-ġlieda kontra il-terrorizmu ta' sigurtà u l-bilanċ li jridu nsibu bejn il-libertajiet tal-individwi. Anki fil-kontest ta' dan il-mandat ta' negozjati il-ġdid hemm bżonn ukoll li nsibu eh, ftehim ġust li jkun ibbilanċat li rispetta d drittijiet u li jagħti l-garantixxi dak li huwa fajnejja u f'dak ta' ċittadini tagħna il-forza ta' dik illi l-Unjoni Ewropea jiġifieri il-protezzjoni ta' ċittadini tagħha. Għalhekk peress li rida politika tagħna trid tħares id-dritt u ta' Eh, espressjoni permezz ta' eh, skema legali, hemm bżonn li jkun hemm reċiproċità u proporzjonalità ma mhux biss hemm bżonn ukoll illi najdu u koll u noqogħdu attenti ħafna u najdu da b'mod ċar li kunnem uh, eh, reġim legali uh, iktar, iktar stret għal trasferiment għad dejta għal mod uh, kif tinżamm id-data, kif tinħazan, kif tiġi proċessata u kif titħassar u dritt ukoll ta' appell legali. Għalhekk irridu naħdmu flimkien biex insibu dan il-bilanċ bejn dawk li huma ħtiġiet ta' sigurtà imma fl-istess ħin ta' libertà ukoll. Grazzi. Grazzi ħafna, Onorevoli Grisbeck. Nfakkarkom, irrispettaw il-ħin. L-Onorevoli John Inchu. Grazzi, Sur President. L-Unjoni Ewropea tifhem l-importanza tal-iskambju ta' informazzjoni fuq livell dinji fil ta' kontra terrorizmu id-deputati tal-Gruppi Soċjalisti Demokratiċi ta' dan il-Parlament jaqblu jappoġġaw kull tip ta' azzjoni li tista' twassal għal prevenzjoni u għal waqfa darba dejjem ta' terrorizmu. Aħna nirrappreżentaw l-interessi ta' ċittadini Ewropej, aħna ġejna eletti minnhom u aħna stant irridu għom inħarsu l-libertajiet tagħhom li huma mnaqxa fit-trattati l-konvenzjonijiet hemm suġġetti illi ma jistgħux jiġu negozjati il-kwantità ta' informazzjoni li tiġi trasferita, il-reċiproċità eh, eh, l-involviment tal-parlament eh, fis-segwitu ta' dawn in-negozjati jiena naħseb illi Awtorità Ewropea li tista' titwaqqaf biex tara kif qed issiru dan it-transferimenti hija xi ħaġa importanti sabiex l-Unjoni Ewropea jkollha garanziji u tara li din l-informazzjoni tintuża biss fil-qalfinijiet ta' ġlida kontra terrorizmu. Dawn din l-informazzjoni għandha tingħata biss informazzjoni dwar persuni sospettati. Um, jekk ikun hemm bżonn ta' informazzjoni oħra, eh, irridu titalab il-permess tal-awtorità eh, li titwaqqaf Huwa biss b'dan il-mod illi aħna nkunu nistgħu naraw li l-mandat ta' negozjati jkun qed jiġi rispettat, aħna nistgħu eh, nilqgħu kontra kull eh, nuqqas, aħna nistgħu nsolvu id-diverġenzi kollha. U għal daqstant jiena nipproponilkom illi jkun hemm laqgħa ta' informazzjoni għal gruppi politiċi tal-Parlament Ewropew jew inkella għal delegazzjonijiet nazzjonali flimkien mal eh, kontropartijiet tagħhom fl-Istati Uniti Grazzi ħafna. Nati l-kelma issa l-Sur Charles Gorans. Merci. Grazie ħafna, Sur President. Il-dibattitu l-Parlament Ewropew tagħna daħar fih mal-Kummissjoni u l konsil fuq tema tal-abbozz ta' ftehim ta' Swift eh, jista' jkun ta' għajnuna jekk il-ġabra u trasmissjoni ta' dejtra marbuta ma' transazzjoni bankari tkun biss għal skopijiet tal-ġida kontra terrorizmu. Jaħġa ovvjer li dejjem għodu nfakru f'din il-ħaġa mal pratika qed turina li l-użu tad dejta ta' natura personali fija xejn mhux ċert. Il-terrorist eh, li eh, kun suspettat li huwa terrorist li kun magħruf mis-servizzi tal-intelligence tal-Istati Uniti mhux bilfors ikunu jafuh eh, il-kontrapartijiet Ewropej. Allura, Hemm bżonn illi il- prinċipju ta' reċiproċità fil-qassam tal-informazzjoni li tingħata l awtoritajiet iddependi fuq il-fejm ġdid li ser ikun hemm u allura jidil li huwa tajjeb li naħsbu blaħjar mod kif nistgħu nħarsu dawn il kundizzjonijiet imsemmew. Allura huwa fidejn il-Parlament Ewropew biex jara li dan isir wieħed mill-prerogativi ewlenin tiegħu. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli De Rossa. Grazzi ħafna, Sur President, jena eh, kontenti din id-diskussjoni qabel il-Konsil ħaj jikkonsidra l-proposta tal-Kommissjoni u jiena kontent li l-Kommissjoni anzi aċċettat ħafna mill-punti tal-Parlament Ewropew. Xorta ħażina minħabba ċirkustanzi li m'għandix kontroll fuqhom ma nistgħux nadottaw pożizzjoni tal-Parlament fuq l-abbozz tal-mandat ħanivvutaw nhar is-sitta ta' Mejju u jiena nħeġġeġ il konsil biex ma jiffirmax il-ftehim u jibatu qabel dik id-data. Dan il-konsens tal-Parlament u meħtieġ mit-trattatu kif ukoll il-konformità mal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali u koll ftehim li jiffirma il-Konsil irrid jimxi ma' dawn l-affarijiet huwa importanti żommu qudiem għajnejna illi dewmin xkejken ser ikun anqas eh, taħsara għal relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti milli jekk ikun hemm it-tieni rifjut. Pal kollegi għandi tħassib fu il-trasferment ta' data f'massa u xieġri minn din id-data wara li toħroġ minn taħt il-kontroll tagħna u jiena ma tantx inha sodisfatt illi dak li huwa proposta jindirizza dan it-tħassib nixtieq li jkun hemm kooperazzjoni aktar fil-qrib bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Imma din il-kooperazzjoni għandha tkun ibbażata fuq rispett reċiproku għad-drittijiet taċ-ċittadini. Grazzi ħafna. Issa naddu għal KHDI u naddu għassur Christian Preda. Mulțumesc mult, domnule preċedinte. Grazie ħafna, sur President. Kif nafu u kif qalu ħafna l-lum il-ġida kontra terrorizmu hija eh, kawża komuni fl-Ewropa. Imma Da mhux proġett Ewropew. U jiena ma naħsibx illi din l-attitudni kontra l-Istati Uniti nistgħu nqisuha bħala l-ewwel jum ta' eżistenza tal-Parlament Ewropew. Għax naħseb is-sentimenti kontra l-Istati Uniti m'għandhomx jimblukkaw dan il-ftehim għal ġlieda kontra terrorizmu. Jiena nixtieq nitkellem allura fuq il-bżonn ta' fiduċja fir-relazzjonijiet mal-Istati Uniti. Aħna għanna dawn iż-żewġ edewa li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti illi hija profitta minn kull eh, nuqqas, minn kull ġufija eh, f'din ir-relazzjoni. Id-data ta' Swift għandhom jiġu użati għal ġrida kontra t terrorizmu. Ovvjament hemm eċċezzjonijiet bħal pereżempju fil-qasam ta' traffikar ta' drogi jew inkella l-ispjonar marbut ma' terrorizmu. Ejja nafdaw menna fl-Amerikani. Parola ora all'onorevole. Naddu issa Assur Zeber għal minuta. Grazzi. Grazzi, eżis kollegi, nasab illi hemm xi żewġ affarijiet li nistgħu nħassru hawnhekk hemm din l-isħobija transatlantika mill-politika barranija, il-politika esterna, ġida komuni kontra terrorizmu, imma hemm ukoll il-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet Ewropej. It-Trattat ta' Lisbona tal il-Parlament setat ġodda u drittijiet ġodda wkoll. U dawn id-drittijiet mod partikolari jinkludu il-bżonn li nħarsu l-ċittadini tagħna rridu nħarsu l-ħajja tagħhom u anke l-privatezza tagħhom. Għalhekk aħna nixtiequ li jkun hemm data ta' trasferiment ta' data speċifika. Jekk ikun hemm trasferiment f'massa, l-asab l-affarijiet noħduhom il-bot twist. Idu hawnhekk u bilanċ xira bejn dawn il-konsiderazzjonijiet u drittijiet eh, fundamentali u tkun hemm reċiproċità u l-proporzjonalità u tkun hemm livell minimu ta' sigurtà fid-dejta. Nixtieq nistaqsi lill presidenza fejn kienu dal-għodba ta' qed niddiskutu fuq il-budget tal-2008 wieħed mill-kapitli l-aktar importanti hemmhekk eh, diskutejnieh u eh, hija ħaġa ta' sfortuna li intom ma kontux hawnhekk f'dik matul dik id-diskussjoni. Grazzi ħafna. Is-Sur Bronze. One of the Grazzi, waħda mill-kwestjonijiet kruċjali li għal importanti jekk din id-data f'massa għandix eh, tinata jew inkella għandix tiġi limitata għal ċertu porsuni. Gruppi ta' popolazzjoni marbuta ma' terrorizmu f'xi waqt partikolari jistgħu jiġu jisfaw fil-mira bħal pereżempju jekk is-sajjida jsiru radikali u jibdew eh, joqtlu l-nies flok il-ħut għandhom ikunu fil-mira. Jekk ikun għallima e, irtirati li suppost ikunu irtirati illi idejqu l-studenti tagħhom u e, joqtluhom bil-monotonija tagħhom flok e, ma jalmu u ma koll għandhom jisfaw fil-mira. Dini ħagġa li nsejħiri la sens komun. Imma jkunem għandu jkun hemm tħassir ta' data ta' persuni innoċenti illi jkunu jappartjenu għal dawn il-gruppi. Is-Sinjura Rojtova. Grazzi ħafna biex nkunu effettivi fil-ġida kontra terrorizmu rridu naraw kif jgħaddu l-flus fi frar l-lemin, l-xelluk anzi Eh, ma ċettax il-ftejim intermedjarju. U ma ta' xejn minn flok u x-xol tal-pulizija ġie komplikat. Issa rridu nsibu l-forza biex noġu biftejim ġdid. Kummissjoni u l u eh, huma miftuħa l-proposti li qed nagħmlu. Jaddu miluni eh, ta' elementi ta' data kull xar. Nixtieq nagħmel mistoqsija lura fuq ir-rimedji li jista' jkun hemm meta jkun hemm suspett abbuż U min ħaj jikkontrolla id-data moddija l gvern Amerikan naħseb irid ikun hemm ta' ġustizzja indipendenti skont il ftemit internazzjonali u mhux Europol għax l-Europol m'għandux is-setat li huma adattati jew inkella bidlu statuti tiegħu fil-ġida kontra terrorizmu mannix morru kontra l-karta ta' ġittijiet tal-bnidem li għandha toffri l-salvagwardji. ċerta li s-salvagwardja meħtieġa i li nofru possibiltajiet ta' rakors f'każijiet fejn ikun hemm il-nuqqas taqbili. Jew xaħti kollu xi appell. Grazzi s Sinjura Jaten Maki issa. Grazzi, eżis kollegi. il diskussjoni l-lum u rrit li mhux dejjem huwa faċli illi il-ġida kontra terrorizmu wieħed jagħmilha f'konformità mal-ħarsin tal-privatezza. Irridu nġildu mod effettiv kontra terrorizmu. Imma imma spetju ħridu nikonsidraw nikkonsidraw il-Kummissjoni tidher li trid trasferixxi ammont kbir ta' dejta mill-Unjoni Ewropea l-Istati Uniti u iż-żmien li matulu ħadd inżamm id-dejta huwa twil wis. Għandi żewġ mistoqsijiet biex nagħlaq dan il-ftehim bilaterali huwa limitat fi żmien u jekk iva għalkemm żmien it-tieni net wara kemm żmien id-dejta ħad titħassar. Grazzi. Grazzi. Għadġilt naqra. Inti, eh, Sinjura Veltman, tkellimt minnu fih, bla ma tajtni ċans, għodux tinkwitaw kulħadd ħajkollu ħin jitkellem. Sinjura jaħtem maki. Sinjura jaħtem maki. Grazzi ħafna il ġlida kontra terrorizmu hija importanti l-Unjoni Ewropea trid tkun involuta f'din il-ġlida. Imma din ma tistax iżżir billi eh, nkasru drittijiet individwali l-ħarsin tal-drittijiet individwali huwa wieħed mill-aktar drittijiet importanti fl-Unjoni Ewropea u dan għandu jkun fattur importanti fil-kooperazzjoni transatlantika. Huwa importanti li din il-kooperazzjoni transatlantika taħdem kif suppost, imma din trid taħdem lejn iż-żewġ naħat u b'rispett reċiproku. L-iskambju ta' data għandu jisir fuq bażi individwali. Nixtieq ukoll nisħaq illi l-ġlieda kontra terrorizmu ma nistgħux nużawha bħala skuża biex id-drittijiet tal-bniedem niksruhom. Jekk nagħmlu hekk allura nkunu qegħdin inċed qudiem it-terroristi. Signora Nedelceva, grazzi ħafna, Sur President. Jiena nixti najpostit lil dawk li kitbu il-proposta ta' rezoluzzjoni fuq il-ftejm ta' l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti fuq l-iskambju ta' data finanzjarja biex niġidu kontra terrorizmu din ir-rezoluzzjoni daħal mod bilanċat l-aspetti ta' sigurtà ma' wkoll garanzija tal-drittijiet um, fundamentali u l privatezza ta' ċittadini Ewropej rrit ikun hemm eh, naħseb f'dan eh, l-approċċ bilanċat awtorita li tirċivi id-dejta illi tingħadda lil teżor tal-Istati Uniti fil- Rridu li ndaħlu reċiproċità biex hekk ikun possibbli l-awtoritajiet Ewropej u l-autoriti kompetenti tal-istati membri li jiksbu dejta finanzjarja mizmuma fuq il-territorju tal-Istati Uniti. ridu ngħaddu data fuq bażi individwali. Il-ftejm Swift huwa prova tal-eżerċizzju demokratiku li l-koll rridu nernexxu għal-ġid tal-ċittadini tagħna. Issa għaw l-aħħar intervent mill onorevoli Van der Kamp, Wim Van der Kamp. Le ma titkellem? Grazzi. Mena naddu issa għall-Onorevoli Robert Garrigo fissem il-Konsill. Grazzi ħafna, Sur President. Sur President, nixtieq nibda billi ngħid li Sur Zibler illi inti rreferejt għad diskussjoni ta' dalodu. U jiena kontent fil-diskussjoni anki jekk ma konċ mistieden uffiċjalment. Il-kollegi tiegħek talbuni biex nattendi u attendejt jien forsi ma konċ hawnhekk dalodu. U għadek kem taqtu kol mill-li jidher allura laqas l-lum għara l-ofsinar mint mint qiegħataw. Id-diskussjoni li kellna sibt li kienet waħda kostruttiva, dan jirrifletti l-fat li jem kooperazzjoni ta' sew fuq żewġ naħat. Fil-fat, x'qed kelmu biss fuq żewġ naħat, qed kelmu fuq dak kollan volut qed nirreferi għal Kunsill, Kummissjoni u l-Parlament. Is-Sinjura Hennis Plashkart, waħda mir-rapporters għarfe din il-ħagġa għalet il-Kommissjoni u l-Konsil ħadmu fi spirtu ta' kooperazzjoni u nir li għalet dan u din kullħat. Ma mebda dubju fuq il-fat illi il-mandat u din il kwissjoni tqajmet mill-Kummissarju Malmstrom il-mandat ġifiri il-Konsil ħajadotta ħaj jindirizza dak li intom semmejtu. Aħna nħarsu lejn il-kommenti u s-suġġerimenti ta'kom, ovvjament ser nħarsu lejn il-mozzjoni ta' rezoluzzjoni illi il-rapporter fassal. Jina semmejt xi kwistjonijiet illi jintom kelkom tħassib fuq, għamurrit li dawn il-punti ta' tħassib ser jisiru parti siħa mill-linji gwida tal-mandat għan negozjati. Il-Kommissjoni ser tkun il qed mexxi negozjati aktar il qoddim din imbagħad ser tiġi firmata on blok mill-Kunsill u mill-Parlament Ewropew eventwalment. U f'dawn il-linji gwida ħan semmu punt illi semma spiss illi wara l senar sur Albrecht, sur Njura Argenti, sur li Signora Svensson, sur Pascal, sur Darossas, fost oħra semmew il-trasferiment tal-data eh, f'massa. Ovvjament, ma nistawx naċċettaw li kunem dan il-trasferiment ikun kif ikun u jkun xi kull iskop ma rridux it-trasferiment tad-data li jsir eh, f'massa. Rridu li id-data tintuża biss għal sarriċ li jkun ħajsir l għandu xaqsam ma' terrorizmu u il-finanzjament tat terrorizmu u nixtiequ li d-dejta tkun limitata għal individwi partikolari meta jkun hemm raġunijiet sodi li waslu dak li jkun biex jikkonkludi illi dik it-tali persuna tkun involuta fi terrorizmu jew fil-finanzjament tat terrorizmu ġifi biex qed nitkellmu fuq it trasferiment tad-dejta f'massa sħiħa. Aħna ħanifukaw fuq eh, individwi partikolari u skopijiet partikolari u għek nkunu għedin nillimitaw it-trasferiment ta' data. Forsi jista' jkun hemm autorità, eh, jista' jkun hemm il-Kummissjoni wkoll qed tagħmel il-monitoraġġ fuq l-użu ta' data u l-Kummissjoni wkoll tista' tara kif il-ftehim jiġi implementat. U allura jiena naħseb illi dawn l-affarijiet jistgħu jserħulkom raskom. Tkellimna wkoll dwar iż-żamma tad-data u żmien illi matulu inżamm id-data. Aħna xejna ħames snin bħala perjodu ta' żamma ta' data x'aħna jidrilna illi hemm bżonn illi id-data tinżamm għal dan il-perjodu ta' żmien sabiex niżguraw illi nkunu effiċenti. Aħna ippruvaw niżguraw illi d-data nżommuha għall-anqas żmien possibbli biex niksbu l miri speċifiċi tagħna mbaġġala darba Eh, nilħu l-miri tana dik id-dejta ma jkollniex aktar bżonna. L-ura jkollok għalfejn tiġustifika għalfejn ħatqazzom id-dejta rritu ikun marbut ma' użu tad-dejta, rritu kum marbut id-dejta tkun marbuta ma' x-individu partikolari. Nifhem li intom kontum ħasba dwar l-aċċess għall-informazzjoni bil-possibilità li d-dejta tinbidel jekk ikun hemm żbalji fid-dejta sur kolju li bħalissa mhux qiegħed hawnhekk preżenti semma din il-ħaġa u foka fuq din il-ħaġa fid-dettall. Nixtieq ngħid illi l-linji li għanna negozjati jimxu mal dak li ġin fassal mis-Sinjura Malstrom tassir ta' data, l-ranġar ta' data, dawn ma' li ħagġu kopruti mill-mandatu mill-ftejm. Għan kopru l-prinċipju kol ta' bżon u ta' proporzjonalità mux biss fil-linji gwida negozjati, imma anke fil-ftejm ħari li ħan firmaw. Għan izguraw li kunem access għal rimedju legali. Ħalli kunem il-possibilità għal appell amministrativ u anke rimedju ġudizzjarju, minajr ebda diskriminazzjoni ikunu minn ġejjin n-nies ma jimpurtax u jkunu minn ikunu. U nixtieq inserraħ eh, ras is-Sinjura Buskort u s-Sinjura Verġon li tkellmu fuq din il-ħaġa. Ser ikunem hemm reċiproċità sħiħa. Din hija ħaġa illi sħaqna fuqha fid-diskussjoni li kellna qabel li forsi tiftakru. Ser ikunem hemm reċiproċità sħiħa mal-Istati Uniti u din ser tkun biss waħda mill-fatturi tal-linji gwida għan negozjati li l-Konsil ħajadotta u li jirriflettu moċċar l-affert kollha li semmejtu intom u anke l-mozzjoni ta' rezoluzzjoni illi tresqet mis-Sinjura Henis Plaxert. il-Konsil wiet illi ħajoħroġ mandat għal negozjati illi iħares id-drittijiet taċ ċittadini Ewropej. U li ħaj implementaw iħares il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali, Trattat ta' Lisbona u l-Konvenzjoni Ewropea fuq Drittijiet tal-Bniedem illi kif tafu matul l xur li ġejjin l-Unjoni Ewropea ser eh, titħol fija. Di kienet waħda mill-mira li kanna mill-bidunet. Grazzi ħafna, naddu sta' Sinjura Komissarju. Membri onorevoli, Iva jina naħseb illi din kienet diskussjoni kostruttiva ħafna u smajna bir-reqqa u ħadna nota ta' dak li entqal il konsil u iġeb ħafna mill-mistoqsijiet li tqajmu. Ħanġid biss xi affarijiet huwa importanti li aħna niksbu ċarezza kemm jista' jkun. Ser ikun hemm tim ta' revizjoni tal-Unjoni Ewropea. Dawn jistgħu jirrevedu kampjuni meħuda għalla rida biex jiżguraw illi id-data tkun ittieħdet eh, mod konformi mal-ftejm li tkun hemm ukoll eh, raġuni raġonevoli illi twassal dak li kun biex jikkonkludi li kien hemm rapport ma' terrorizmu u jkun hemm verifikazzjoni minn xatt minn Swift u minn awtorità ġudizzjarja indipendenti qabel ma toħroġ. U l-tim ta' reviżjoni tal-Unjoni Ewropea ser kollu aċċess għall informazzjoni ftehim ser iżgura illi iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea ser ikollhom drittijiet amministrativi u ġudizzjarji ma jkunux diskriminatorji, issa eżattament kif ħajġu speċifikati dan dawn huma affarijiet li huma parti minn negozjati, ma nistax inkun aktar speċifika fuq dawn l-affarijiet Imma kif intqal mill-Kunsil dan huwa parti importanti min negozjati li nsibu soluzzjoni għal dawn l-aspetti anke fuq l iranġar u l-aċċess tad-data. Id-data mhix qed tiġi trasferita lill pajjiżi eh, terzi. U hija biss analiżi li tista' twaslek għal ċertu eh, riżultat leads biss tista' tiġi trasferita l-analiżi tal-leads u skopijiet tat-terrorizmu biss. Din issir permezz Eh, tal-awtoritajiet eh, tal-ħarsin ta' dejta wara li dawn ikunu żguraw illi il-drittijiet tal-persuna konċernata jkunu mħarsa. Irrid ikun hemm. Terrorist li hemm suspetti fuqu u fuqu jkun hemm Eh, tfittxijiet, eh, ġifiri frazzjoni biss ta' dejta nfittxija ser tiġi trasferita u proporzjon xkejken ikun hemm aċċess għalih, jibqa' anonimu, ħana ħan ippruvaw innaqsu u ispruvaw il-possibilta li naqsu nirfinaw il-definizjoni sabiex il-volum inkompli jitnaqas imma hemm regoli li jorbtu legalment ġa fisse illi jżommu li jkun hemm aċċess għal dik id ma jkunx hemm suspett raġonevoli il-tim televizjoni kifat tal-Unjoni Ewropea jista' jkollu aċċess għal kompjuni għal kampjuni u jekk ikollu eh, xi riżultati li kien hemm xi ksur il-regoli jitwaqqu immedjatament, il-ftejn jitwaqqaf immedjatament, hemm kwistjoni tal voċ fi sigurtà li rridu nqisu, però hemm ħafna mistoqsijiet illi rridu nwiġbu għalihom dwar il-ħarsin tad-dejta u kwistjonijiet oħrajn li intom qajjimtu. L-Amerikani wrew attitudni miftuħa s-sissa u mal-esti li għadmu maħna mal-ajr kem jista' jkun imma rridu u koll, rridu nkunu, bipruvaw kreativi biex jisibu uh, eh, tweġibiet għal-mistoqsijiet tagħna naf li ser ikun hemm eh, grupp mill-Parlament li ser imur il-ġimgħa d-dieħla l-Istati Uniti u jistgħu jitkellmu magħhom direttament. Issa hemm linja oħra, jekk għandniex ikollna TFTP tal-Unjoni Ewropea u noħolqu xi awtorità oħra li hija diskussjoni importanti li nidħlu fiha fil-fond u nitħattuha fl-Ewropa din mhix parti min negozjati u niżguraw jekk eh, dan jiġri kun hemm reċiproċità l-Amerikani jgħinuna imma Il-Komissjoni hija lesta li tkun innovativa u li tiħu sem eh, f'dawn l-affarijiet u dawn il-proposti, però dak huwa fidej l-Istati membri biex jiddeċidu. Allura qed nistennew bil-ħaq ikun għandi din id-diskussjoni. Ma kom din diskussjoni qed isir fuq livell parallel. Diskussjoni oħra parallela mix-xogħol qed isir mill-Kummissarju ehm, Vivian Redding, Vice President Vivian Redding li qed eh, taħdem fuq eh, ftehim biex ikun hemm ħarsien għal l-informazzjoni fil-ftejmit kollha li għandna mal-Istati Uniti. Fl-aħħar il-vulkan fl izlanda ovvjament ħafna problemi għal ħafna nisma dwar id-dinja, problemi ta' vjaġġar u maħabba fek ma stajtux eh, tivvutaw. Però il-Presidenza edaw, eh, jiena edaw, il-Kusil edaw nek aħna Rajna r-rezoluzzjoni ġiet iffirmata minn erba' gruppi politiċi ħana dwar il-Ministri jekk nipposponu d-deċiżjoni fil-Kunsill ħan nitilfu 15 importanti ta' negozjati għad qabel li negozjati huma l-ħerqana huma kostruttivi u l għal din il-ħaġa mhix tkun ħaġa faċli se jkunu negozjati ibsa u għandna bżonn iż-żmien. U jiena naħseb illi da la affarijiet di siru kemm jista' jkun imma bl-aħjar mod possibbli jekk irridu li l-Parlament Ewropew jivvota qabel ma jiqaf għas-sajf hemm bżonn eh, nam nieħdu d-deċiżjoni ħalli nibdew in-negozjati. Jekk jogħġob kull ġifieri f'mod din il-pożizzjoni u nixtieq niżgurakom li kemm il-Presidenza u l-Kummissjoni semgħu bir-raqqa il- eh, femiet ta' komu kif intqal mill-Presidenza ħanqisu din id-diskussjoni li hawn hawnhekk ħanaddu lil ministri ħan ikkomunikaw għall-ministri l-ġimgħa. Grazzi ħafna, grazzi ħafna, Sinjura Malmstrom. Ek mena din tal-diskussjoni u l-votazzjoni kif għattin ser isir mal-ewwel sessjoni ta' Mejju. Issa fuq l-agenda għanna eh, l-isqarijiet tal-Kommissjoni u l-Konsil